Nkomplu bis-seduta tagħna. Il-minuti u t-testi adottati huma disponibbli. Oġġezzjonijiet. Jidher li m'hemmx oġġezzjonijiet. Il-minuti adottati ngħaddu issa għall-interpellenzi maġġur.